Nilqaw nilqawkom b'mod speċjali nittama li jkollkom żjara tajba u nittama wkoll li jkollkom memori żbieħ. It-tieni tħabbira għabelna dwar koordinaturi permettu li xtaqt nejdilkom il-membri illi illum jgħal ħar ġurnata illi l-assist tenta tiegħi ġolja, ser tkun qed sa ser tmur taħdem għall-Assoċjazzjoni tal Ewropea tal-Ferroviji. Jina jili ħames snin hawnhekk bħala President u l-assistenta kienet waħda tajba ħafna u ukoll talab biex nirringrazzja lil Ġulja u minna ħataħom u kol, grazzi u grazzi tal-ħidma kollha tiegħek tal-passat. Il-laqat tal-koordinaturi tal-20 ta' frar 17 ta' marzu mela l-ewwel net l-20 ta' frar il-bidla għal ferroviji ktibt lill-Kumitat ta' Itre biex jieħdu f'konsiderazzjoni il-kommenti li kena mill-grupp Grek għal din il-bidla l-ferroviji mbagħad aħna ktibna wkoll il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget tal tal kontroll tal budget biex huma jkunu jafu kol il-pożizzjoni tagħna. Took note of the newsletter of the 6th and 17th and are the under any other business the coordinators Taħt lejjew bi l-koordinaturi qalu illi umbat jirġaw jitkelmu fuq il-kwistjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt wara il-vot. Illum il laqa tal-koordinaturi ma kienx hemm rapporti li ġew allokati u dan għaliex għandhom issa jitħallew għal parlament il-ġdid. Il-koordinaturi rekomendaw li il-komitat japprova l-eżerċizzi tal-korreġendum fuq rigward regoli komuni għall aċċess tas-suq, għas-servizzi tal-coaches u tal-linji. Fuq il-Dipartiment tal-Istudju ta' Politika għatem xie flus Nails li ju issa wankariga taħħom Nails u għahna tajna tajni ħtlet rapporti fil-fat għax kalli bżon ċaġu xiamel fil-sajf gwajt il-trasport raġunijiet fatwali ta' ship to rail fost oħrajn. Kenna il-prezentazzjoni minn mill-kap tal-Dipartiment tal-Valor Mizzjut. u għalinna dwar situazzjoni attwali u il-rapport preliminarju. Fil-komitologija aħna ħadna nota Fejn bid diskutejna kwistjoni minnaħa tal-ħodor rigward l-finanzjar u trasparenza. trasparenza u l-ftejim kien il-President ser jikteb l-Komissarju Kallas biex jitlob kjarifika. Nfakkar il-membri illi hemm mistoqsija nitkellmu fuq din kwistjoni fl-iskeda ta' April, però xorta waħda se nikbu l-Kommissarju. Għaw xi mistoqsijiet? Jekk le, naddi għal vot. Nfakkajkom illi fil-11 illum ser ikonna viċi President Kallas li ser ikellimna dwar dak li seħ fil-iktar laqa reċenti tal-Kunsil tat-Trasport. Dak ser ikun fil-11 il-koordinaturi jgħid il-President. Dan il-koordinaturi tajjeb. Mela, niċċekjaw il-vot miftuħ. Kolħat jivvota il-vot maluq. Il-sistema qed taħdem sew. il-fakkarom fuq regoli ġodda iva l-aħħar vot u għal-vot nominali. Tajjeb, mela nibdew. L-ewwel waħda approvaw il-ftejn mal-Komissjoni u l-Konsell fuq direttiva għat-tamir marittimu. Tirrevoka direttiva 96-98 eċe. Rapporter huwa Sorike vot mal-ewwel Il-vot miftuħ dan huwa vot aħħari. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. U din għadda tajnja 32 favur, 2 kontra u astenzjoni. Proset il dominiko li l-tim kollu. L-approvazzjoni ta' ftehim mal konsil u mal-Kommissjoni rigward il-proposta ta' regolament fuq fondi multwanwali għall-Aġenzija Ewropea tas sigurtà Marittima rigward it-tniġġis tal-vapuri u tniġġis minħabba l-installazzjonijiet taż-żejt u tal-gas il-vot miftuħ. Kolħat vota, vot maluq. 30 favor, 5 kontra, astenzjoni wahda u dan jgħaddi proset lil kit u l-tim tijak. Tielet proposta regolament bil ma l-Komissjoni li napprovaw fuq li namendaw regolament 718 il-vot miftuħ. Kolħat ivvota il-vot malu. 34 favor 2 kontra żewġ sentenijiet u dan jgħaddi proset lil Karin u it-tim tagħha. Jina naħseb illi il-punt li mis mux sejkun daqshekk sempliċi, issa il-lista fuq ir-rapport abbozz tal-proposta ta' direttiva li stabilixxi ċertu vetturi il-dimensjonijiet autorizzati massimi f'traffiku internazzjonali u nazzjonali u il-piżijiet il autorizzati massimi. Nivvotaw? Għessi, tista' tersaq il-President jitlob li l-kamera ta' jisaq ftit biex ikun jista' jara il-PPE. Amenda 49 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet u din ma taddix. Kompromess minu favur, kontra, astenzjonijiet u din adottata. Erbatax issa. Menu favur, menu kontra, astenzjonijiet adottata. 132 pala addizzjoni minu favur, minu kontra, astenzjonijiet din ma tantix. Kompromess tnejn minu favur, minu kontra, astenzjonijiet din taddi. Pagina li jmiss. Ok. 172. We Wieħed seba' tnejn, Iva. Mela dawk favur, dawk kontra, Astenzjoniet, niċċekkjaw dan b b'mod elettroniku il-vot miftuħ.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 171 favur, tawk kontra, astenzjonijiet u din sar niċċekkjaw wkoll il-vot miftu, fuq wieħed seba' wieħed. Kulħadd ivvota il-vot malu. U din ukoll dan ukoll ma jgħaddix. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet, niċċekkjaw din ukoll. 182 vot miftuħ. Tivvota vot maluq. 175 and 181, those in favour. 175 miad kontra astenzjonijiet ma tad ma jadix. Il-kompromess numru 3 niċċekjaw niċċekjaw 181 vot miftuħ. Kulħadd vota Vot maluq. Ma taddix. Compromise 3. Kompromess 3 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet u dan jaddi. Satax fuq tijaj, jajt il-President għana blok 21-27 għanna il-blok għonek minu favur minu kontra astenzjonijiet nitċekjaw Vot miftuħ. Kulħadd tivvota l-vot magħluq. Ma ma dan m'għaddix. 202 minu favur minnu konċa, astenzjonijiet u dan ma jaddix. Li jmiss, 221-68 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, dan ma jaddix. 226 favur, kontra, astenzjonijiet, nirċekjaw, 226 vot miftuħ kulħadd tivvota għal vot magħluq. U dan m'għaddix. Eh, favur u kontra astenzjoniet ma jaddux. 223 minu favur, minu kontra, astenzjoniet ma jaddix. 224 favur, kontra, astenzjonijiet u dan jaddi għaddittat. 222 favur. Dan jaqa it-tlieta li huma li jmiss jiġifieri jaqgħu. Mela allura sa kompromess numru erba'. Menu favur, menu kontra, astenzjonijiet u dan jgħaddi. Eh, they're all different page numbers, that's the problem. Il-numri tal-paġnu ma' kolla differenti għajt il-President, din il-problema li għandu. 237, minu favor, minu kontra, astenzjonijiet. Nitċekjaw b'mod elettroniku. Naħseb li għadda tatit il-President. Kulħat, il vot l-għura vot mal Iva fil-faddani għaddi. 239 favur kontra Astenzjoni, suħan nar nitċekjaw mod elettroniku jina nasab li ma d-diex imma nitċekjaw kolħat il-vot għajva l-vot mara. U dan ma għedix. Kompromess numru 5 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet u dan ġi adottat. Kompromess numru 6 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet dan huwa adottat kompromess numru seba, minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan adottat. Kompromess numru 8 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan jgħaddi wkoll. 328 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan ma jadix għan iċċekjaw mod elettroniku l-vot miftuħ fuq 328 kolħat il-vota jiva l-vot malu konċertet il-president 330 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan ma jadix Amenda 45, minu favur, minu kontra, astenzjoniet dan għaddi. 329 allura jaqa. 331 minu favur minu kontra sa astenzjonijiet u dan ma jaddix 46 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan jaddi 337 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan jgħaddi. 338-339 identiċi minu favur issa minu kontra astenzjonijiet u dawn se niċċekkjaw għamot elettroniku. Il-vot maru. Dan jgħaddi. 345 minu favur Minu kontra, astenzjonijiet u dan ma jaddix. 342-344 minu favur, minnu kontra, astenzjonijiet u dan ma jaddix. 343 minn min favur, kontra, astenzjonijiet u dan ma jaddix. 346 minu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Dan ħanaraw, il-vot miftuħ. Kulħadd ivvota lura l-vot malu. u dan adottat. Kompromess numru disa minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet u dan jgħaddi. 364 issa minnu favur u minnu kontra, astenzjonijiet u dan ma jgħaddix. Issa ngħaddu għal premessi 52 minnu favur minnu kontra Astenzjonijiet u dan ma jaddix 51 favur kontra astenzjonijiet u dan adottat. 53 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan jaddi. Numru 1 minu favur minu kontra astenzjonijiet u nċekjaw elettronikament. Vot miftuħ. Vot maluq. Dan maddiex. 55 favur kontra astenzjonijiet u dan ma jgħaddix. 56 minnu favur minnu kontra astenzjonijiet u dan iċċekkjaw ukoll il-vot miftu. Jina naħseb li ġeddu tatit il-President il-vot malu. u fil-fatt Jaddi. Sitt seba' seba' ħamsin l-ewwel ikun maqut ma' 56 minu favur minu kontra Astenzjoniet. astenzjonijiet il-vota, ivvota, ivvot magħluq. Dan m'għaddix. 58 l-istess kondizjonijiet minnu favor minnu kontra astenzjonijiet dan ħan iċċekjaw ukoll il-vot miftuħ kulħadd tivvota għal vot magħluq. U dan adottat. Mela t emenda numru 2 minnu favur kontra astenzjonijiet u dan din ma taddix. 60, minn da 60, minn favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 64 minn favur, minn kontra, astenzjonijiet u din ma taddix. 61 favur, kontra, astenzjonijiet adottat. 69 l-amenda li jmiss minnu favur, Nu kontra, Astenzjonijiet nitċekjaw. Il-vot miftuħ. Kolħat il-vota, il-vot maluq. Dan ma jaddix. 66 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet dan adottat. 67 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet jgħaddi. Sebajn u Il-vot miftuħ. Kulħadd vota vot magħluq. Jgħaddi. Sebajn jaqa' wieħed u sebajn jaqa' tell you what, timing is usually brilliant, isn't it? Every time in the middle of a vote. So. Pala ħin dejjem tajjeb meta jiġi te, jgħid il-President. Nomlu 72, Sor Benjen, favor kontrasta, astenzjonijiet adottati għaddi. Amenda numru 4, favor, kontra, astenzjonijiet dan jgħaddi u kol 75 favur, kontra, astenzjonijiet jgħaddi. 93 minu favur kontra astenzjonijiet għan ma jadix. 108 favur kontra astenzjonijiet u dan ma jadix. 110 minu favur minu kontra astenzjonijiet u dan jaddi. 115 favur kontra astenzjonijiet dan ma jadix. 113 kontra kontra, astenzjonijiet dan ma jaddix. 112 favur kontra, astenzjonijiet u dan nċekjaw ħavot miftuħ. Naħseb li maddix għajt il-president. Tini ċans niħu bella te. Kulħat vota vot malu u dan jaddi. Le, le, kol prezidenti korġi ruħu ma jaddix. 114, nu favur, ġaw kontra, astenzjonijiet dan ma jaddix lanqas. Amenda disa, favur. Kontra, astenzjonijiet, nċekjaw vot miftuħ. Kolħat t vota jivan vot malu. Rejected. Ma 116 favur. Kontra. Astenzjonijiet dan jgħaddi. 118 favur. Kontra. Astenzjonijiet dan ma jgħaddix. 119 favur. Kontra. Astenzjonijiet dan ma jgħaddix. 120 favur. Kontra. Astenzjonijiet dan jgħaddi. 121 favor kontra astenzjonijiet nistgħu niċċekkjaw hekk ġobkom il-vot miftuħ. il-vota Il-vot magħluq. U dan ma jgħaddix. 122 favor kontra astenzjonijiet dan ma jgħaddix 123 favor kontra, astenzjonijiet dan jaddi. 124 favur, kontra, astenzjonijiet dan jaddi. 125 favur, kontra, astenzjonijiet nistaw neċekjaw jekk joġobkom il-vot miftuħ. Kulħadd il-vot għal-vot magħluq. Dan jgħaddi. 126 favur kontra astenzjonijiet dan ma jaddix 127 favur kontra astenzjonijiet neċċekjaw jekk jaġobkom il-vot miftuħ il-vot magħluq. u dan ma jaddix 120 mhux ammissibbli u l-aħħar il-vot aħħari miftuħ Dan huwa l-vot nominali. Kulħadd il-vota, iva, l-vot magħluq. 35 favur, 4 kontra, żewġ astenzjonijiet u allura dan u adottat issa marwar għal-rizoluzzjoni leġislativa qabel kolħat jinfexxi ċabċab il-vot miftuħ. Kolħat il-vota, il-vot magħluq. 35 favur, 4 kontra 0 sintonijiet u dan jgħaddu tistaw iċċaffu jew tagħmlu dak kollu li tridu tagħmlu proset. Mr. Lightfree. Sir, Lightfree. Sir President, kollegi, ma nistax noħdilkom wisħin. Xtaqt biss nirringrazzja mod speċjali li rapport, shadow rapportez imma wkoll il kulħadd anka biex ilħaqna l-kompromessi anka dawk li forsi ma qablux mal-kompromessi għaliex. Dan kienet ħidma diffiċli biex nimxu minn dak li suġġeriet il-Kommissjoni u nħoss li aħna sibna soluzzjoni tajba għal kulħadd. Din kienet ħaġa diffiċli imma fl-aħħar mill-aħħar irnexxina nagħmluha u għalhekk ningrazzjakom mill-qalb u uh, kontent immed dan ir-riżultat. Tajjeb, grazzi, Sir Lightfeed. U li shadow rapporta jżal l-sforzi tagħhom issa ser nara jekk għandix li għajbi fuq din l-inizjattiva tal-bonds tal-proġetti. Toqoddu għemmek xorta tiħdu naqra te jgħid President. Ok. So we just hang fire, the guys are here so we can just... Iva, mela ser inlestu il sistemi li huma għandhom bżonn ġifi nitlobkom tistennew ftit.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 Tajjeb, issa fuq l-agenda għanna il-prezentazzjoni mill-Kommissjoni u l-IIB fuq l-inizjattiva tal-Bonds tal-Proġetti tal-Europa 2020 tistaw forsi tiftakru illi il-Kommissjoni tippreżenta rapport interim biex tevalwa il-progress tal-fazi eh, pilota ta' din l-inizjattiva Dan u meħtieġ mir-regolament fil-11 ta' frar il-koordinaturi deċidew illi jistidnu l-Kommissjoni li għajbi ib biex jiġu hawnhekk u jiprezentaw dan lill-Komitat u appuntu dan jamlu jagħmlu lum U għalhekk għandna żewġ kellima s-Sur Kassoni il-kap tad-Dipartiment tal-Unità tal-Euratom Dan huwa sem twil fil-fatt ta' tad-dipartiment jgħid il-President. U għandna l-Sur Murphy, kap tad-Dipartiment ta' Transazzjonijiet Speċjali, Departiment li huwa jagħmel parti mill-IB aħna nallokawlkom minn 10-15 minuta kull wieħed intom tafu minn ser imur minn ser jibda iva il-kummissjoni mela tista' tibda l-kummissjoni. il kummissjoni Minkejja li l-Irlanda rebħet l-Six Nations. Il-Komissjoni, grazzi tas sew President, grazzi ta' li jentom sedentu l-Komissjoni u li għajbi għal din il-prezentazzjoni, il-Komitat ta' Trasport jien importanti ħafna biex jipromovi din l-inizjattiva u lek aħna kontenti ħafna biex nkunu hekk u nitlobkom skuża ta' leħni fil-fatt ma jekk nitilfu kompletament jieħu il-kompli l-kollega tiegħi issa rigward il-Kommissjoni din dan l-inizjattiva bajta minn proġett ikbar fejn wieħed mill oġġetti l-għanijiet huwa appuntu il-finanzjar. Bħala kontest ġenerali tistgħu forsi tiftakru sena ilu l-Kommissjoni ħarġet Green Paper fuq il finanzjar fuq meta ta' żmien twil fuq l-ekonomija u fis-26 ta' Marzu aħna ser nipublikaw pjanta azzjoni li jitratta bosta oqsma u kwistjonijiet fejn inħossu li hemm bżonn illi ta' titjieb anzi ta' azzjoni Ewropea l-infrastruttura waħda mill-oqsma l-iktar importanti fejn rridu jisiru l-azzjonijiet il-Parlament ukoll għandu rapport inizjattiva fuq l-istess tema l u ukoll għandu grupp ta' ħidma fuq livell qoli illi ser jati rapport tijaw f'Novembru. Hemm dibattitu internazzjonali fuq livell internazzjonali, grupp fil-livell tal-G20 li qed jiltaqa' bħalissa fl-Awstralja u fejn qegħdin jiddiskutu kif ser ikun hemm iktar investiment għal swieq kapitali fil-infrastruttura fuq medda ta' żmien dejjema. Dan huwa wieħed mis-suġġetti prinċipali mhux biss fuq livell internazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea ma wkoll fuq livell globali. Il-punt għat-tluq huwa minħabba regolament il-ġdid imma wkoll minħabba il-kriżi bankarja u finanzjarja u biex ikun hemm pilastru wkoll għal finanzjar dejjemi hemm il-bżonn illi ninkludu atturi oħra f'dan il-qasam qed nitkellmu fuq investituri istituzzjonali bħal kumpaniji tal-assigurazzjoni fost oħrajn. U għalhekk xtaqt li fil-qosor jiena nidilkom ukoll il-din. Hemm ukoll il-limiti min-naħa tal-budgets fuq livelli tal-Istati Membri, jiġifieri hemm bżonn li nużaw ukoll riżorsi oħrajn u li jkun hemm riżorsi oħrajn disponibbli għal li finanzjar tal-infrastrutturi u din l-inizjattiva tal-bonds tal-proġetti hija eh, tista' tkun għodda għal dan bħalma tistgħu taraw hawnhekk fuq tabella Ser jkun l-figuri kol tal-2013 fl-slide li jmiss, però hawnhekk tistgħu taraw illi l-livell ġenerali fl-Ewropa tal-finanzjak tal-infrastruttura fl-Ewropa naqas. Fl-2013 jista' jkun illi forsi nerġgħu nibdew bżieda bżida f'ċertu qasma, però xorta għadna lura skont il-bżonnijiet illi eh, identifikat l-Unjoni Ewropea għal networks trans-Ewropew, trans-Ewropej tal-trasport u tal-enerġija. Meta nitkellmu fuq is-suq, swieq tal-bonds u tranzazzjonijiet, wara periodu fejn kien hemm eh, numru ta' ftehim sewwa mbagħad dan naqas mill-2007 sal-2012 dan minħabba minħabba li kienem ċertu organizzazzjonijiet li kienu jagħtu l-appoġġ tagħhom permezz ta' garanziji u finanzjar bankarju ta' dawn il-proġetti eh, tal-infrastruttura ma baqgħux jagħtu dan l-appoġġ. Forsi intom tafu bil-konċett illi l-IB jipprovdi credit announcement għal bonds li jinħarġu minn għal proġetti u hemm sim fil-fatt dan sim tal-pis bil il-Kummissjoni u l-IB. Meta ikun hemm il-budget tal-Unjoni tieħu l-ewwel riskju tal-budget un mbagħad li għajbi jieħu r-riskju li il-komplament. Dan biexejn per eżempju jagħti għajnuna għal proġetti ta' trasport. Mbagħad li għajbi jispjega wkoll kif dan il-metodu jintuża f'liema sitwazzjonijiet. Hemm il- benefiċċju ta' ta' din ta' dan il-metodu huwa li jippermetti li proġetti li li kieku l-investituri istituzzjonali ma jinvestux fihom. U il Il-prezz jonqos għalhekk dan jibbenifika il-partijiet involuti. Aħna rridu nagħtu rapport kull sitt xhur fuq ir-regolament u aħna ħriġna rapport interim f'Diċembru ser ikun hemm evalwazzjoni sħiħa ser nżommu fl-2015 mbagħad fil-2016 nibdew il-proġett bisħieħ. Sa issa kien hemm żewġ transazzjonijiet illi ġew konklużi ma' hemm ftit ġodda oħrajn fil-qasam ta' trasport li ser jiġu konklużi. Dal-waqt, dan il-din l-inizjattiva intlaqat mis-swieq kollha mhux bħal inizjattiva tal-Kommissjoni. U din inizjattiva qed tgħin biex tkompli is-saħħa dan il u tmexxi l qudiem dan is-suq tal-bonds tal-proġetti il-faċilità tal-Connecting Europe, il din l-inizjattiva tal-Bansa Proġetti hija wkoll parti minn din il-faċilità, sa 10% tal-budget ta' din il-faċilità tista' jistgħu jiġu dedikati għal strumenti finanzjarji illi u hawnhekk għaw ukoll ġifieri l-bonds tal-proġetti huma inklużi l-2012-13 kien kanna budget ta' 230 miljon u dan kien naqsam bej trasport, enerġija u l-broadband u u għal-istess ammont allokat għal-2015. Ingwar deċiżjonijiet għal proġett komplut niddeċiedu wara l-2015 wara l-evalwazzjoni palissa din niddiskutu ma li IB fil-istrumenti l-odda finanzjari l-oħra u aħna nistennew li dan il-proġett ser jitkompla imra qegħdin nippreparaw eh, instrument għodda oħrajn bħal per eżempju garanziji fost oħrajn. Fil-futur forse nikkonsidraw ukoll għodda ta' l-equity għal għal dawn l-istess metodi. Issa ngħaddi għal IB biex huwa ikompli bil-prezentazzjoni. Grazie. Sur Mefri. Grazie, President. Grazie anche il Komitat tal-Imstennuni l-lum. Ħanitħol fid-dettalji ta' dak li kien qed jgħid Istru Kazoni u uh, xi ftit kummenti ta' introduzzjoni. L-ewwel l-istrument illi qed noffru li IB huwa strument biex innaqsu ir-riskju il Eh, tal-proġetti ta' industrializzazzjoni, però eh, l-involviment tal-EIB meta wieħed is rekord fi żmien it-twil fil-finanzi huwa fattur ta' kwalità importanti ħafna l-investituri u din hija ħaġa pożittiva ħafna. Xi kellem barra mill-mikrofonu u ma, ma smajniex eżattament x'qal l-an tal-inizjativa hija li ninkludu l-investituri ta' żmien twil biex jisostitwixxu ir-rwol ta' settur bankarju. Naturalment eh, dinamiex dina disponibilità tal-finanzjamenti fi żmien twil, ma biex inkunu nistgħu nagħtu anki valur għall-awtoritajiet pubbliċi f'dan il- mod nittama li l-esperienza sissa kienet pozittiva. U issa se nagħmel referenza għal każijiet individuali. Nishtam meċi slajd il-qodimek jista' kun e eh, grazie. Mela l-ewwel Project Bond illi ġi maħruġ kien fi Spanja għal Castor proġetta eh, proġett ta' enerġija kien 1.4 biljuni ta' euro li e IB kienet investitur prinċipali u investejna 300 miljon. Il-bond ġiet maħruġa fuq il-suq pubbliku u ġew attirati 29 investituri. Il-bond ta' finanzjament ta' 20 sena, fi twila twil allura, u ta' daw il kondizjoni finanzjari kienu attraenti ħafna, ċoe kienu l-istess valur tal-sovereign bond plus mit punt. Illi kien attraenti ħafna meta wieħed is eh, illi qed naħdmu fi Spanja u anki il-dimensjoni tal-proġett. Wara da kumbat kellna proġett ieħor fir-Renju Unit illi seħ fl-aħħar ta' Novembru. Illi anki dan kien pożittiv ħafna Eh, minnaħa tal-interess tal-investituri u għonek il-ħruċ tal-bond kienet 125 mm, iktar basis points mill-bond tal-gvern eh, illi kienet eh, tnaqqis kbir meta wieħed is il-prezzi tal-livelli ta' finanzjament fil-qasam ta' trasmissjoni fir-Renju Unit. Anki dan huwa pożittiv mhux biss ta' interess tal-investituri manki tal-kondizzjonijiet illi fihom l-investituri lesti jinvestu fil-proġetti ta' żmien twil. Kif qal sur Kazoni, aħna qegħdin naħdmu ukoll fuq il-konklużjoni ta' transazzjonijiet oħra u din il-ġimgħa aħna qed nistennew li jkun hemm l-ewwel luq ta' transazzjoni fit-trasporti illi se tkun proġett fil-Belġu tal-motorway eh, A11. Dan huwa proġett illi huwa proġett Greenfield, il-żewġ proġetti li ġew qabel kienu qegħdin jagħtu finanzjamenti fi żmien twil, però għal proġetti li kienu ġa kostruiti. Dana huwa proġett differenti qed jibda issa il-kostruzzjoni għal Eh, għal stanza tkun l-ewwel eh, l-ewwel eh, biċa xogħol. Hawnhekk orejna disponibilità u nihdu il riski ta' kostruzzjoni li ħaġa pozitiva ma anke l-istruttura il-bonds se jiġu maħruġa bazi tal-bżonniet tal-proġett. Illi e bekk inkunu qegħdin nottimizzaw il-finanzjamenti u dan huwa proġett ukoll li fih l-awtoritajiet kellhom proċess parallel illi ħarsu lejn din is-soluzzjonijiet tal-bonds, però jaraw anki soluzzjoni toħra bankari. Umbagħad fl-aħħar iddeċidew jużaw soluzzjoni tal-bonds imħabba fil-vantaġġ, imħabba l-kondizzjonijiet li qed joffru. Mela, Fil-żmien tal-proġett tal pilota għanna eh, proġetti ta' potenzjal li ħafna. Palissa għanna 1.2 biljoni, dan naturalment jista' jitbiddel ukoll uh, eh, jistgħu nistgħu nżidu anki proġetti oħrajn potenzjalment. Qed tirrifletti l-orizzont tal-fazi pilota li jistaw jiġu approvati sar 2014, sal-aħħar ta' din is-sena. Però minnaħa tal-EIB e, eh, se jkollna iktar finanzjamenti fl-2014 u 15 biex nevitaw li jkun hemm gap e, fil-ħruġ ta' finanzi. Meta wieħed iħares lejn dawn il-miljuni li semmejt, 1200 eh, miljun, għawnek għanna volum ħafna iktar kbir, meta wieħed iħares lejn credit enhancement, Eh, u meta nħarsu lejn il-spejjeż totali, naturalment, eh, hemm multiplu u ulterjuri ta', ta dan it-tisħiħ tal-kredit u credit enhancement. Mela, il-lezzjonijiet illi rċevejna eh, u il-feedback mm, minn mindu minn bdiet din l inizjattiva f'Novembru tal-2012 u l-esperjenza eh, fl-2013 u 14 nistaw najdu li hemm potenzjal ta' suq kbir ħafna għabbażi tal-talba eh, biex wieħed jinvesti fil-infrastruttura fi żmien twil interess kbir f'dawn il-bonds li ħriġna sissa u dan huwa rifless anki fil-kondizjonijiet finanzjarja attraenti ħafna għal promoturi u anki għal autoritajiet eh, biex inidu dawn il-proġetti. Kien hemm ukoll żviluppi pożittivi anki postijiet oħra fil su fejn kien hemm proġetti li anki ma kienux eligibli għal eh, din l-inizjattiva kienu ġew finanzjati eh, fuq bażi bilaterali minn xi investituri istituzzjonali. Eh, però xamilna aħna b'din il-Project Bond Initiative, iż-żewġ bonds li nħarġu, ċoħe dik tal dal-Castor u dik tal-Offshore Transmission fir renju Unit dawn huma żewġ proġetti li seħħew fil-bonds eh, pubbliċi. Eh, fl-2014 għanna potenzjal kbir f'din l-inizjattiva f'dan l-ewwel trasport l-ewwel proġett ta' trasport Greenfield fil-Belġu, però hemm potenzjal anki f'pajjiżi oħra, fl-Irlanda, fil-Ġermanja, fir-Renju Unit u fi Franza illi jippreżentaw diversifikazzjoni ulterjuri eh, fuq dak li għandu xaqsam ma' numri ta' pajjiżi u anki tipi ta' proġetti. Aħna sen, eh, sen, was, sen aslu għal 5 to 7 projects illi ju għall aħħar tal-fazi pilota u kif iktar kmini hemm ukoll eh, perċezzjoni tal-effett katalitiku ta' din inizjativa. Eh,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 huwa il-kwantità ta' proġetti li ġew imnida mill-autoritajiet pubbliċi. Naturalment dan eh, jiddependi anki mill-finanzjamenti pubbliċi u disponibilità fuq il-livell tal-proġetti individuali, dan jiddependi minn kemm proġetti jaslu sal-konklużjoni u anki fuq l-istrutturi ta' finanzjament. Aħna nħossu illi eh, fl-2013 u rejna illi aħna għanna kapacita' bħal dak tal-A11 eh, illi eh, saħħaħ il-kondizjonijiet finanzjari. U dan huwa prova ulterjuri li l-investituri bħalissa qegħdin jirrispondu għal dawn il-bżonnijiet ta' finanzjamenti. Naturalment il-tisħiħ eh, tal-kreditu se jkun f'dawk il-proġetti li hemm bżonn mod partikolari eh, f'pajjiżi u proġetti fejn eh, dan il-credit enhancement jista' jagħmel differenza kbira fuq dak li għandu x'jaqsam ma l-interessi eh, tal-investituri. L-evidenza ta' din l-inizjattiva naturalment hija dak li għajdu l-Aġenzija ta' Kreditu, illi naturalment din jitalmu kif dan din l-inizjattiva tal-Credit Enhancement edha titħol fil-Aġenziji ta' Kreditu. Infatti lej 11 il- eh, se, se, se jimxi mill-triple eh, B minus għal single A bħala rating illi huwa investiment pjuttost solidu. Eh, u dana huwa koerenti anki mal-malan tal-inizjattiva stess. U fl-aħħar nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-perspettivi kif qed norbtu fuq l-esperjenza u kwistjonijiet tal-futur. Fil-qasam tal-Greenfield aħna nħossu fejn li hawnhekk l-iktar inizjattiva importanti hawnhekk. Eh, hemm potenzjal kbir għal transizzjonijiet fl-2014 u anki iktar tard. Aħna nħossu li dinja mossa pożittiva ħafna u evidenza illi l-investituri jistaw verament jilqaw jisodisfaw il-bżonnijiet ta' dawn il-proġetti. Aħna nħossu l-inizjativa għandha rwol importanti Eh, billi tagħti standardizzazzjoni e li jfisser li l-investituri huma interessati fl-infrastruttura u fl-appoġġ għal dawn il-proġetti, però qed inifittxu karakteristiċi komuni fi klimiħor. ieħor mhumiex eh, eh, ifiċu li il-proġetti kollha jkunu differenti, ma le qegħdin ifiċu l-istess kondizjonijiet u similaritajiet u bekk din jinteressaw ruħom. Naturalment, l-ewwel proġett kien eh, dak ta' Spanja mbagħad waraja l belġu u mbagħad waraja r-Renju Unit. Eh, u meta wieħed qis li l-ewwel proġett kien fil-nofsinhar u mbagħad fl-2014 għandna l-Italja, l-Ġermanja u Franza qegħdin nippruwaw kemm jista' jkun nestendu l-ambitu tal-istrument. Però kif eh, qalu uh, Eh, fil-bidu ta' diskussjonijiet aħna eh, nidependu ħafna flima proġetti edin eh, jiġu fis-suq, dan huwa strument ta' suq u aħna disponibli u edin nistenna li dawn il-proġetti jaslu fis-suq. Ħaġa oħra nishti u il-ħarsu l-qoddim leja u element anki fil-Connecting Europe Facility e, u kif li IB ta' u għati taħdem mal-Kummissjoni tista' tagħti appoġġ mal-awtoritajiet fil-proċess tal-iżvilupp u dina e, e, qegħdin naħdmu fuqha u fl-aħħar net hemm bżonn ta' l-autoritajiet ta' procuring li japplikaw flessibilità meta jikkonsideraw il-possibilitajiet ġodda għal eh, investituri istituzzjonali u jaraw kif jistaw jiġu adattati il-procurement biex ikunu jistaw jinkludu anki dawn l-investituri. Grazie. Grazie, Sur Murphy. Palissa għanna Is-Sur Grosh, għanna lista ta' kellima li jishtiq jamlu lek mistoqsijiet. U fl ħar anki Sur Lichtenberger. Għaw xaħat li jishtiq eh, Mela nibda bi Grosh. Grazie. Grazie tal-informazzjoni li tajtna. Għandi xiftit mistoqsijiet fuq dak li għandu xjaqsam ma kif eh, jaħdem eh, dan il-proġett, dan l-inizjativa. Nistaw najdu li dinja forma ta' konsultazzjoni, pero din il-fazi ta' preparazzjoni ta' konsultazzjoni hija diġa' Eh, konsolidata jew hemm eh, u ma tendi mistoqsijiet oħrajn fuq l-użu ta' dawn il-project bonds. Kemm eh, kemm iqum illi wieħed juża dawn il-proġetti għax nimmaġina dan kollu jsir anki dan dana mux, mux gratis, għaw xaħat rriti ħallas, mux blaħlas. U nishtiq nkun naf koll jekk l-EIB toffri anki toffrix anki krediti oħrajn eh, pakketti b'dan il-project bonds jew il-kontra, ċo jekk dawn il-project bonds jiġux offerti individualment. Grazzi. E, signora Meissner, mill-lider ma kienx hemm pilota, minn dejjem għalu illi kien se kienem fazijiet pilota. U jina niftakar li kienem stennijiet kbar fuq dan l-effett eh, ta' leverage illi suppost se kawna se nikspu u jien nerġa' nikteb dina xini il-fazi vera propria jew il-fazi pilota. Umbaħt, xinu dan l-effett ta' leverage illi illi e, illi wieħed jistenna. U li Ren kien qal illi prevedi e, effett ta' leva ta' xi 20 darba. Però fil-fatt, x'nistgħu ngħidu? Kemm nistgħu ngħidu, kemm nistgħu inkejlu li hu dan l-effett ta' leva. U it tittilet punt, u l-Ewropa tal-vant fejem bżon ta' ħafna infrastruttura, pero ma sarx ħafna xol. Se jkun hemm kofinanzjament hemmhekk jew dawn il-proġetti kollha kienu biss fl-Ewropa tal-punent. Dan huwa dawn huwa proġetti li interessaw l-Ewropa kollha kemm hi. Istur Kramer. L-idea hija illi ikolna illi deġant għal fil-fat illi dan kollu huwa biex jattira l-interess tal-investituri, pero jitkom għattu kolli li l-investituri jishtiqu illi kollom eh, proġetti partikolari, mux proġetti kolla, hemm proġetti li ma pozitivi u li eh, se waslu għal rizultati tajbin u hemm proġetti oħrajn li mux se jagħmlu dan. Fid-diskussjoni tkellimna wkoll fuq il-finanzjament privat. Eh, u risposta kienet iva hemm proġetti validi illi bihom eh, ikun uh, hemm eh, liħ. Però nippreferix nagħmluhom aħna mhux nħallhom l-industrija. Mbagħad hemm proġetti illi eh, aħrajn ma, intar, ma, ma jattirawx il-privati għax ma fjomx profit. Allora għax naħseb jien, jina naħseb illi ma naħsibx illi għandhom ftit finanzi imma qed nagħtu lil persuni jew lid destinazzjonijiet żbaljati l-flus li għandna fl-2000 fil-1994 kien hemm l-infrastruttura trasporti u minn dak iż-żmien law eh, eh, kien hemm inflazzjoni u kien hemm 80 biljun ta' euro ġew investiti fil-trasporti eh, u issa fil-fatt edin għedin inqas eh, ċittadini li qed jużaw dawn it-trasporti pubbliċi milli kienu jużaw 20 sen ilu. Allora, dawn il-project bonds se se jagħmlu finanzjamenti aħjar, però ma jfissirx li l-proġetti se jkunu aħjar. 20 eh, eh, sen ilu kienu jgħidu li PPP kienet soluzzjoni tajba, però fil-fatt m'hemmx każijiet illi nistaw najdu illi kienu ta' suċess. Għal stant inti ma tistax laqas tajdinna kas wieħed illi dina kienet esperienza tajba pozittiva. U ma t-iġ najt minn minna lija fl-2000 illi kien l u proġett fil-Finlandja fejn kien kollox ċar, pero fil fattum mbagħad ma sar xejn. Ġi um Dar, pte, e anki fil-armonija ta' Ruma u kien hemm ħafna eżempi ta' proġetti illi ma kellhomx suċċess. Intkom atturi dawn huma kollha proġetti pilota. U jiena nistanajt li nikun sodisfat bi nixtieq li inti tajdilna kemx proġett wieħed wieħed biss illi mill-bidu sara ħar kien ta' suċess. U jiena naf li kulħadd għanna ħafna eh, speranza, però jina xettiku ħafna illi dan se jkollu suċess. Grazie. Rike, grazie President. L-għonet fazi pilota u għal sentej, un bat kienem arranġamenti għal limitu ta' 250 miljon ta' euro għal kull sena f'din il-fazi. Issa meta wieħed iħares lejn id-dispożizzjonijiet ta' eh, regolamentari, aħna diġà għadna x'se jiġri wara din il-fażi pilota. Wara il-fażi pilota għandu jkun hemm fażi ta' evalwazzjoni u din se tkun ta' tliet xhur ta' sitt xhur fis-sena u għad din il-fażi ta' evalwazzjoni se jkun hemm possibilità illi jiġu allokati eh, somom għal proġetti u edin fazi eh, ta' eh, ta' blok għal daqstant għanna fazi eh, pilota mbagħad għanna fazi ta' evaluazzjoni u, u naturalment dan inkludi ħafna xogħol un mbagħad wara xieġri meta tiġi maħruġa opinjoni eh, se tibqaw blokkati fl-2015 ma tirċevu iktar fondi. U ma tandi mistoqsi oħra u dina tirrigwarda il-fat li jiena smajt rapport fuq il-situazzjoni attuali tal-proġett jiena ma rajt lebda proġett illi mumiex eh, proġetti fuq it-toroq. Per eżempju, għandkom proġetti għal ferrovija jew għal eh, l-ilmijiet eh, interni? il-passagġi tal il-manterni, u ma għandi kumment ieħor. Il-fatt illi entkom poġġu dan komuni mal-GTTT, din hija ħaġa effettiva attualment? Hemm rabta bejn dawn iż-żewġ tipi ta' proġetti? Marisanna Lichtenberger. Grazzi, nishtiq najt, l-għonet li dina miex politika ta' trasporti, dina politika tal-bini tal-kostruzzjonijiet. Spiss, sfortunatament, nitkelmu fuq dan l-uncoupling fil-settur ta' tkabbir ta' trasporti u għadna li l-emissjonijiet ta' CO2 għandhom jiġu eh, eh, eh, separati, però għawnek qegħdin neħu il-politika tal-kostruzzjonijiet mill-politika tal trasporti minar arma nitkellmu fuq l-effettività tal-impatt ta' waħda minn daw proġetti fuq l-oħra. Issa, f'dan il- għafas, il situazzjoni dejjem issir għar Eh, għax l-investaturi privati eh, huma interessati fi proġetti li huma importanti eh, fi żmien qasir naturalment fejn huma jistgħu u u riskju qed jerfaw is-settur pubbliku u bat il-vantaġġ qed jasal fidejn is-settur privat. Issa din it tendenza il wieħed jiddistribwixi eh, dawn l-attivitajiet fuq territorju kollu tal-Unjoni Ewropea qed jiżdied. Jiena nixtieq nkun naf x'inhuma il eh, is-suġġetti illi qed jieħdu eh, il-kohezjoni, speċjalment wara l-white paper, jekk għawx xaħat li jishtiq jibni u mandux stampa ġenerali ta' situazzjoni. Aħna dak li ndeċidu għonek fil-Parlament Ewropew et jikkonsidera li mumma l-investimenti ta'kom? Jew inkella dawn l-affarijiet mumiex koerenti fl-imkien. U mbagħad fis-settur tal-kostruzzjonijiet tal-bini. Hemm ħafna każijiet ta' korruzzjoni. Hemm ħafna studji xjentifiċi illi joruħ dan, hemm statistika kbira ta' korruzzjoni, għal daqstant meta nitkellmu fuq il-fatt li qed inneħħu riskju mill-investituri kbar, qed nitkellmu propju Eh, fuq din il-vulnerabilità għal-korruzzjoni. X'nistgħu namlu biex nevitaw li dan isir? Għaliex eh, il-fat li eh, mill-prezzijiet inizjali naslu ħafna drabi minn 20% għal 200% Eh, il-fatt li l-proġetti mbati umu ħafna iktar milli kellhom iqumu fil-bidu. U dana uh, huwa fenomenu li qed eh, eh, iseħ ħafna spiss. Min jagħtihomkom il-previżjonijiet fis-settur ta' trasport, min jagħmel proġett, min jagħmel il-pjanifikazzjoni, min iktar. Hemm każijiet Eh, sinifikativi ħafna eh, illi jiena nafbihom. fil-fat eh, dan iġri spiss ħafna. Mbagħad fuq dak li għandu xasem mal-proġetti singoli fl-Italja ta' Tramuntana mill-lider, per eżempju il-triq ta' madwar Milan suppost għandha tiġi finanzjata Eh, għal din il-bidla modali fuq dak li għandu xjaqsam ma trasport u dan fil-fat flok ma jtejje is-sitwazzjoni fuq it-trasport tal-persuni u tal-merkanzija il-situazzjoni et qed tmur aħna minna żjara anki fil-Italja tal eh, ta' tramuntana fuq dan il-proġett ta' madwar ta' triqta ta' madwar Milan Però nixtieq nkun naf jiena sal punt dana u ix jitħolx għal biex jiġi inkluż fil-project bonds. U bat fuq l-infrastruttura ta' trasporti, x'nistgħu namlu, speċjalment meta qed nara jien illi qed jiġu finanzjati speċjalment it-toroq l-iktar importanti u mhux eh, il- Eh, mezzi ta' trasport sostenibli. Kif taraw għandkom is-sitwazzjoni u xi previżjonijiet għandkom? Grazzi. Issa fl-aħħar għandna eh, nixtieq nagħmel kumment għal Sur Kassoni eh, għatma smajt bija jien din il-situazzjoni ta' assikurazzjoni morali. monolined. Jien jiena jiena swajt eh, eh, eh, assikurazzjoni murali li kienet ħaġa stramba ħafna. L-iktar punt importanti u dak li għal Dominic Rike nistanajt li lej a 11 u nistanara l-investituri privati li edin iħarsu lejn dan il-proġett u qed jaraw opportunità eh, opportunità għalihom u jistaw jaraw kemm jistaw jġibu flus lura fl-enerġija u koll. Però eh, il-kwestjoni ta' trasport hija kemm il-darba li se jkun hemm iktar sottoskrizzjonijiet eh, meta jkun hemm rail għal Porta Felix u kemm il-darba se jkollkom iktar eh, sottoskrizzjonijiet meta ikun hemm tan il- ximkien fl-Alpi u jew minħarsu lejn eh, high speed to eh, eh, eh, li kienem ħafna oġezzjonijiet li, li namlu tunnels nispeċaw nitħlu f'tunnel eh, f'Londra u noħorġu f'Manchester. U mbagħad in-nies ma jistgħux jifhmu għaliex um <laughs> dak il-flus kollu. Imma x'qed ngħid jiena? Qed ikonna mm, e- wis sottoskrizzjoniet meta f'dawn il-proġetti għax l-idea tal-project bonds huma propju biex niġbru il-investimenti fejn il-suq privat ma ħareġ investimenti. Il-kwistjoni verament interessanti hija fejn huma dawn il-proġetti, dawn il-proġetti pilota f'dawn il-inizjattivi eh, eh, marġinali meta nidħlu fil-rating agencies. Eh, jina nistanajt minn min, dawn dawn mhumiex eletti minn eleġġejhom il dawn in-nies biex jagħmlu dawn il opinjonijiet. Il-proġetti il marġinali fejn huma u dawn se jkunu eh, dawk eh, mod partikolari għal ferrovije u għall infrastruttura portuali fejn l-investituri privati mhux qed jaraw il, il, eh, il Mela min se jibda eh, sur Kassoni eh, u mbagħad wara ngħaddu għal sur Murphy. Mela jibda sur Kassoni bir-risposti. thank you, Chair, and thank Grazie President, grazie għal mistoqsija, ser niprofa um nirrispondi ħut minnhom u Sur Murphy se jirrispondi l-bqija. Mbagħad ikkolkom mistoqsijiet oħrajn l lura biex niddiskutuhom. Biex nispjegalkom fejn insabu bħalissa ħna għadin fil-fażi pilota fil rigward tal- um, U l-term tal-budget kien għaddej mill-2012 għal-2013 kien hemm 230 miljun allokat għal dan. L-approvazzjoni tal-proġetti tista' tibqa' għaddejja sal-2014 bl-implementazzjoni sal-2014 eh, bl-implementazzjoni sal-2015-16. Għatem fil- Connecting Europe Facility, fortunatament il-leġislaturi d-deġida li ser ikun hemm kontinwazzjoni tal-inizjattiva bil-budget allokat tal-2014-15 biex bekk ma nħassrux il-kontinuazzjoni ta' dan. Tan iġu għal-leverage, un-bat jisir jisir evalwazzjoni sħiħa fl-2015 imma minħabba li għanna budget allokat għal-2014-15 ser permettu l-evalwazzjoni matul din il-fazi. Tan iġu għal-leverage, meta najdu 15-20 il-kalkolu kien li din hija leverage tal-budget tal-EU um, kontrollu għall-investiment totalu meta naraw risk sharing arrangements bejn il-budget Ewropew u l-EIB il-budget Ewropew jieħu l-ewwel telf li ammont tal-13% il-finanzjament tal-EIB huwa iktar minn tliet darbiet iktar tliet darbiet u nofs iktar mill-budget allokat mill-Unjoni. Minħabba li l-IB tista tieħu biss sa 20% fil-mija tal-bond issuance ifisser li jkun hemm leverage ta' ħames darbiet bejn li IB u il-bond issuance finali. Għal naddu għal madwar 15 jew 20 darba tal-budget allokat mill-Unjoni u għallura nispera li eh, dan jikkjarifika s-situazzjoni ta' fejn ninsabu bħalissa. Fl-opinjoni tagħna, meta niġu għal proġetti marginali L-ewwel nett. Naħseb u rejna li il-bond market sparxa din dan kien din kienet għodda għal ċertu żmien ma mbagħad sparxit minn fuq issu għal żmien twil. Flimkien ma li IB provajna nipproponu dan il-kunċett, dan il-kunċett il-ġdid biex nerġgħu nsaħħu is-suq u niffiċilitaw il-finanzjament minn investituri istituzzjonali l-idea kienet li noħolqu suq u l-idea tal-proġett tal-fazi pilota kienet li nuru li din il-kunċett jaħdem u li hemm response, respons tas-suq. U bħala żvilupp ġenerali naħseb li jkun hemm effett pożittiv għaliex fil-fatt iswieq reġa' bdew. Meta niġu għal fażi li jmiss wara l-proġett pilota, per eżempju għalina hija importanti ħafna wkoll li nindunaw li mhijiex biss miftuħa għal pajjiżi ġodda fejn l-istrutturi li jridu jitjiebu, hemm miżuri li jridu jitjiebu. Aħna wkoll għandna idea fil-Kummissjoni biex nimxu iktar il-qudiem u naraw x'nistgħu nagħmlu biex naslu għal din is-soluzzjoni eh, la darba din tiġi privata u din tkun disponibbli wkoll għat trasport sostenibbli waqs oħrajn li jinsabu fil-marġini biex jiftiżu marbi bħalissa. Meta niġu biex niġu għal dak li għedna qabel. Kullunkwe ħaġa li jsir PPP, Project Finance, Project Bonds, il-punta u l-jeni għalli konna proġetti tajbin u naħseb għalina, għall-inqas għalija, nisaw eżattament fuq l-istess level, rridu proġetti tajbin għal pubbliku. Il-puntu għadan, xi proġett bond għandu jkunem. Dawn rridu jkunu mamuli b'mod biex bekk ikunu finanzjati aħjar u jkunu irħas għal pubbliku. L-iktar ħaġa fundamentali u dak li qegħdin jgħidu n-nies huwa li bħalissa memx kwistjoni ta' likwidità imma hemm nuqqas ta' proġetti tajbin u hawnhekk irridu naġixxu um, ehm, per eżempju taħt il-Connecting Europe Year Facility li jmiss kif namlu proġetti tajbin li huwa ta' interess għal pubbliku anka mill-lat tal-Unjoni biex bekk dawn jitlu fis-suq. Imbagħad nużaw tekniċi għodda bħal project bonds biex inkunu nistgħu ngħinu jiffinanzjaw. Ma miex bil-kontra, miex il-project bonds jew il-project finance li Eh, jista joħloq proġetti huwa fil-fatt il-pubbliku li jrid ipoġġi risorsi u kredibilità kif ukoll trasparenza fil-pipeline tal-proġetti li huma tiffinanzjaw. u mbagħad permezz ta' instrumenti bħal project bonds inkunu nistgħu ntejbu il-credit terms u il-kapaċità tal-investituri. Meta niġu għal um, U naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija din li l-Project Bond ikun marbut ma' regolamentazzjoni ta' qabel il-pilot phase u l-Connecting Europe Facility fil-fażi li jmiss. l proġetti li IB jista' jiffinanzja u ma f'dawn l-oqsma biss. Irrid naraw eżattament kif qed ser nimxu il qudiem fuq smoħrajn ta' feħdan il-Connecting Europe Facility. Aħna l-koll nittamaw li din tkun ċaġa fattibli. L-iktar ħaġa importanti hija l-kapaċità tal ib u hekk qed nitkellem f'sem l ib jiġu evalwati l-proġetti kun hemm due diligence għal pereżempju tanġu għal korruzzjoni għal kwistjonijiet ta' compliance għal direttivi ambientali tal-Unjoni li e IB trid tassessi għal proġetti u din tagħti ċertu safeguard biex bekk ma nażlux affarijiet li ma totalment żienu. Ma nafx jekk irrispondejx kollox, per se nitlob il-kollega biex eh, jifoka iktar fuq il-kwistjoni tal-financing terms u il-mistoqsija fuq min qed jagħmel it-traffic forecast u l-proġetti li hemm fil-pipeline pjanati. Grazzi, ser niprofa insemmi il-mistoqsijiet fordni dwar is-servizzi ta' pariri u kif dawn jistaw jajnu il-project bonds jew proġetti oħrajn, inizjattivi eżistenti per eżempju l-European PPP Center for Expertise li huwa mmexxi mill-IB u l-għana lini tiegħu huwa li assigura li jkun hemm l-aħjar prassi, uh, sim tal-aħjar prassi bejn l-awtoritajiet nazzjonali, jiena semmejt oqsma bħal per eżempju um, politika ta' procurement li din tkun flessibbli u adattata kemm jista' jkun hawnhekk qegħdin naraw ukoll uh, li hemm valur uh, fil-fatt li naqsmu l-esperjenza tagħna ma' awtoritajiet oħrajn nazzjonali. Um, irrid um, proġetti tajbin u mux neċessarjament proġetti bi project bonds ma proġetti in ġenerali eh, li IB miex bis eh, Eh, tiffinanzja l ppp imma qed nagħtu wkoll finanzjament li settur pubbliku l-awtoritajiet u għal daqstant l-lat ta' pariri l-advisory side u ferm importanti, mod partikolari bi proġetti f'kofinanzjament Ewropew din hija xi ħaġa importanti ħafna li għam mal-Kummissjoni Ewropea biex naraw eżattament kif dawn il-proġetti ser jaħdmu, mod partikolari f'pajjiżi fejn il-kapaċità istituzzjonali għandha tissaħħaħ, eċċetera. Fir rigward tal-isfejjes tal-inizjattiva tal-Project Bond li għaj dinja eh, bbażata fuq eh, il-riskju li hija kalkolu fl-ħar mill-aħħar tal-ammont ta' riskju u l-ammont ta' kapital li rridu nallokaw. Din hija cost recovery miex tip ta' settur uh, privat, palma għamlu fil-privat fejn ikun uh, ikun għatjetu kas liktar li kunem uh, equity oli. Le, dwar il- Mm, fazi pilota din ser jisir fl-2015 din hija bbażata fuq prestazzjoni tal-2013 u tal-2014 u tibni batikament fuq dak li sar fl-2013 u 2014 biex bekk ikun hemm set tajjeb ħafna ta' tqabbil bejn dak li kiseb il-proġett u l-kapaċità li nalizzaw il-proġetti fid-dettal u naraw x'kien il-benefiċċju għax kien l-effett tal-istrument. Dwar leverage jien nixtieq ngħid li f'natura tal-budget funds ta' fit setturi 200 miljun għat trasport, 20 miljun għat telekomunikazzjoni l-broadband u 10 miljuni għal enerġija. L-ewwel żewġ proġetti fil-Project eh, Bond Initiative dawn kellhom total debt financing ta' 1.8 miljon euro u l-allokazzjoni tal-budget kienet biss ta' 10 miljuni għal daqsant kien hemm leverage effect li ħafna mill-fondi u din mux daqsak normali s-soltu għaliex eh, reflettit il-budget ristret mill-fażi pilota f'rigward tal-enerġija. Dwar l-investors interest u proġetti, eh, kumiex proġetti tajbin jew le, Naħseb li dan imur lura l-approċ tal-IB li għanna nifinanzjaw biss proġetti tajbin u meta nkunu qegħdin nagħtu credit enhancement ġifieri li qed nieħdu riskju addizzjonali li l minn norma qed nassumu li dawn huma proġetti tajbin, dan ma jfissirx dawn il-proġetti ser isiru fil-iktar parti sinjura tal-Ewropa, dan ifisser li il-proġetti huma strutturati tajjeb eh, bi promoters tajbin, sponsors tajbin u li riski ġew identifikati kif suppostu jiġu immanġjati. Meta niġu għall-operazzjoni tal-IB, aħna qegħdin eh, nittrattaw fl-Unjoni Ewropea kollha, reġuni kollha tal-Ewropa u f'ċertu sens din hija karatteristika komuni fir-rigward tal-fatt li l-proġetti huma maniġeti kif suppost u strutturati kif suppost. Dwar il-modal balance, tip ta' proġetti li jiġu appoġġati dwar l-proġett tal-GTT aħna appoġġajna il-High Spirit Project, Tour Bordeaux u proġetti oħrajn. Meta semmejt il- izmien żmien tal-proġett pilota fuq il-project bonds, fuq il proġetti li huma tajbin jistgħu jiġu approvati mill-IB 2014 2013-2014 qed naraw eżattament liema prodotti qed jimmaturaw iktar, qed jitjiebu iktar f'dan l-istadju u nistgħu ngħidu dan mod partikolari fis-settur tal-ferroviji u l-użu tal-finanzjament privat ma nista' ngħid li m'hemmx wis proġetti li qegħdin isiru bħalissa f'dan l-istadju bħalissa. Hemm proġetti iva importanti għal futuri ma dak li qegħdin iseħħu f'dan iż-żmien issa m'hemmx wis l-IBR għana ħafna li tappoġġa l-finanzjament privat fis-settur tal-ferrovi u fil-settur tal-inland waterways din hija xi ħaġa li aħna nkomplu naħdmu fuqha u niddiskutu mal-awtoritajiet nazzjonali biex naraw eżattament li huma il-proġetti potenzjali. Fir rigward tal-evalwazzjoni eh, l li qed issir fl-2000 li se jsir fil 2015 li se jsir mill-Kommissjoni Ewropea din hija dan huwa pass importanti ħafna fir rigward ta' kif se tiġi maniġjata mill-EIB dwar il-funds budgetari għall 2013 u 14 ċertu stadju ser jkun hemm fondi addizzjonali disponibbli mill-2015 il-ftejm saf e, permetta li jkun hemm finanzjament addizzjonali matul l-2014 u 15 kif ukoll e, żieda ta' 230 miljun bekkem tip ta' sinkronizzazzjoni u fir rigward tal-impenji taħt is-sef ta' kwalunkwe ħaġa li l-in minn 230 miljun din ser tiddependi fuq ir-reviżjoni li ser isir fl-2015 uh, u ikun hemm rapport sħiħ lil parlament u lil kunsill ukoll. Dwar l-LGBT u r-rabta bejn l-istrumenti eh, dawn għadhom jeżistu, jistaw jiġu approvati taħt l-ġiġi uh, sal-2014 dan l-instrument għandu fokus speċifiku fuq traffic risk, ġifil ti għamil mitigazzjoni ta' riski ta' traffiku. Jiena semmejtu hut mill-proġetti li użajna fuq Tour Bordeaux, Landing Gateway u oħrajn u proġetti oħrajn ġew l-Ewropa bir-riskju ta' traffiku, iżda fl-Ewropa kollha f'ħafna mill-ġurisdizzjonijiet il-proġetti qegħdin isiru u dawn huma fuq payment basis ta' eh, eh, skont id-disponibilità, availability payment basis. Dan ifisser li l-LGTT jista' jintuża f'ċertu ġurisdizzjonijiet iżda bħalissa mhux f'wisq. għas aħna qegħdin naraw kif sensibu modi kif nimmodulaw niżviluppaw l-istrument tal-GTT din hija xi ħaġa taħdem flimkien mal-bond market, il-capital market investment, Eh, dan l-istrument kien xi ħaġa li ħadem mal-suq eh, bankarju tinspruvaw insibu mezzi għal proġetti li jistaw jiġu finanzjati eh, b'entità tal-partijiet li corporate entity biex naraw eżattament kif nistaw nużaw l-instrument LGTC biex napoġġaw dawn it-tip ta' proġetti li forsi ma jkunux koperti bħalissa mill-project bond instrument innifsu. In Naddu issa l-kwistjoni ta' l-għazla ta' proġetti u kriterji ambientali, is-surkassoni, naħseb li semma il-kriterja l-inizjattiva tal-Project Board dawn huma proġetti varji f'kol il-settur tal-broadband u dan qed joħloq definizzjoni tal-liema proġetti meta niġu għall evalwazzjoni tal-proġetti dawn huma soġġetti għal analiżi sieħa tal-EIB u assessjar kif ukoll follow-up tal-proġett hemm ukoll kwistjonijiet bħal korruzzjoni din hija xi ħaġa li għandha tiġi evitata fis-sens li uh, cost overruns, eh, affarijiet simili, ċadam ġu proġett tipiku ta' TPP, eh, jgħal bżon ta' kontrat tajjeb li jevita riskju tal-cost overruns. Dan mux eżattament jeliminar riskju, imma meta inti investitur u inti qed tagħti finanzjament il-proġett fejn inti qed torbot bisifu il-PPP biex kollok paper tal-flus, trid ċertu linji gwida u tassigura ruħek li il-proġett mhux ser jkun qed isofri minn cost overruns u li dan ikun b'saħħtu u tajjeb biżejjed. Kwistjoni oħra hija importanti ħafna mill-analiżi tal-BP, analiżi tat-traffiku, eh, din hija xi ħaġa li IB qed tanalizza fid-dettall ħafna għanna qatt ta' inġiniera, ekonomisti naraw il-proġetti kif huma nagħmlu sensitivity analysis sa' bażi ta' esperjenza f'postijiet oħrajn, din hija xi ħaġa ferm importanti biex immorru lura għal PPPs eh, kontrarju għal non-PPPs din hija xi ħaġa parti minn diskussjoni iktar biesa il-Project Bonds Initiative u ma Project Bonds fejn id-deċizjoni kienet li nużaw il-finanzjament privat, il-finanzjament li IB finanzja ħafna mill proġetti ħafna minnhom ma jinvolux finanzjament privat jinvolvu dak pubbliku u eh, din hija kwistjoni ta' tal-autoritajiet nazjonali kif se niżviluppaw proġett u b'mod partikolari kwistjonijiet bħal pereżempju eh, limitazzjonijiet finanzjari fiskali ta' self, eccetera hemm l-idea li l-finanzjament privat li jkun parti sinifikanti mhux neċessarjament ikun dak il-parti eh, ewlenija, imma parti se tkun importanti għall investimenti fil-futur u r-raġuni għal Project Bond Initiative hija biex naraw li din ħaġa kompetittiva u attrajenti pala eh, bażi li ser toffri ċertu ċertezza u valur għall awtoritajiet nazzjonali u l-sponsors. Dwar il-kriterji applikati mill-IB aħna wkoll li din infittxu għal uh, ritorn pożittiv fuq il-proġetti din hija kriterja ċara ħafna u sa ċertu stadju din hija tip ta' benchmark biex niddeċidu eżattament jekk il-proġetti mhumiex tajbin jew le. Din hija xaġa importanti ħafna. Fir-rigward tal hawnhekk um, kan semmela ħarpunt jekk permettu li dwar proġetti ta' finanzjament uh, fejn il-suq privat forsi ma kienx tajja bizzejet, Din hija kwistjoni nasab li lan tal-inizjattiva huwa ovvjament li eh, tevita gap ta' finanzjament tonalizza l-infrastruttura sinifikanti, investiment fl-Ewropa kollha, nara l-kapaċità tal settur bankarju u naraw eżattament kif ser neħu dan il-gap ċertu investimenti, istituzzjonijiet huma interessati li jinvestu imma fis-sens ta' proġetti u jekk din id-diskrizzjoni jiex sinjal tajjeb jew le, ovvjament ikonna najdu li fir rigward tal-investituri fir rigward ta' proġett individwali, ir wol tal-credit enhancement ovvjament huwa li jkollna proġett solidu li forsi ma jkunx saħtu finanzjarju eh, finanzjarjament kont il-pajjiż kont ir-rating u ngħaddu għal livell li jista' jattira eh, long term finanzjament long term solidu. Ġifieri din mhijiex qiegħda l-proġetti dajfa hija strument li tista' jappoġġa proġetti tajbin bazi solida u dawn jistaw ikunu proġetti fejn l-aspetti finanzjarji jaf ikunu xiftit iktar dajfa. Dwar rating agencies, ser imur lura l-punt inizjali. Rating agencies huma importanti għaliex huma importanti ħafna l-investituri iżda mihomx l-uniku element u aħna nebnu li għall-investituri l-involviment tal-IB kienet fil-fat parti importanti ħafna fir rigward tal inkoraġiment tal-investiment l-infrastruttura rix iħossu li għandhom partner li għan penjad bisieħ fil-proġett li jkun involut fil-proġett samma l-proġett ikun iffinalizzat. Waqt li rating huwa tajjeb fil-fat l-involviment ta' entità pubblika u l-involviment tal-Project Bond Initiative hija dettall importanti ħafna l-investituri. Grazzi ħafna fil-qosor għaliex idin tart. Brabta mal eh, Milano Highway u Highways oħrajn fin ta' fuq eh, ta' l-Italja ma rispondejtnix. Saqsejt jek kux eh, edha fuq l-agenda jew le. Jiena semmejta din il-ħaġa ktar kminiva proġett proġetti tal-Italja jiva għedin fuq l-agenda tagħna il msoqsija li ma proġetti flima żmien ser isiru. Minix espert fuq il-motor race ta' Milan imma naf li finanzjat il-Bribemi eh, Motorway Project u hemm ukoll il-tangenzjali mm, ta' Milan ukoll eh, issa jekk dawn ux ser ikunu finanzjati mill Project Bond Initiative jew le għadna rridu niddiskutu u Yeah. That is the goal of the European Union. Excuse me, yeah, but that's the truth. thank you very much, Grazie ħafna. Naħseb li problema hawnhekk. Il-prioritajiet tagħna huma l-mod kif naraw l-affarijiet aħna eh, fuq il-politika ta' trasport u iva nifhem meta tajt u iva ser naħdmu fuq it-tenti u priority projects, eċetera bħala koordinatur ġdid tentina ħerqan ħafna għal l-IB u meta nitlob għal dispożizzjoni ta' infrastruttura fil-partijiet tagħna, eċetera, eh, eċetera. Għaliex tista' tgħid biċ-ċert l-investituri privati mhux ser ikunu hemm u mhux ser issir eh, għalissa fl-osma li aħna tajnjom priorita. Semmejt motorways, motorways biss. Eh, ah, Daw għomx priorita tagħna, pero msomma. Għetlek dak li ħsibt dak li naħseb. Grazzi ħafna, sinjuri, grazzi tal-prezentazzjonijiet tagħkom u tal-li rispondejtu il-mistoqsijiet nixtieq ngħid lill membri li l-laqa li miss ser tkun it-tlieta l-ewwel ta' April fid dissa ta' filgħodu f5 g tlita ħerqan li narakom hemm. Fakkar li l-koordinaturi li fil-11 għanna il-Kummissarju Kallas li ser jamti rapport fuq il-qat tal-Kunsill. Nala, illa għan ringrazzi l-interpreti. Grazie.